Issa naddu għal l-agenda. Skont regola 149 il-agenda ġit eh, mqasma lilkom jiena għandi xi rakkomandazzjonijiet għal biddil f'din l-aġenda. L-ewwel waħda wara l-votazzjoni nixtiequ nisimgħu il-diskorsi mill-naħa tal-Kunsill u l-Kummissjoni rigward is-Safe Harbor Decision din ser tkun l-ewwel punt li nittrattaw wara l-votazzjoni. Il-votazzjoni eh, li għandha tispiċċa għas-seba' u nofs. Mbagħad il-Kumitat Ekon u l-Kumitat Budget għamlu rapporti fuq il-proposti għal komitat li imexxi ta' EFSI u anka direttur ġenerali u fuq dan ser nivvotaw waqt il-ħin tal-votazzjoni. Din is-sessjoni tal-lum ser tkompli sal sessjoni tal-lum ser tkompli sal-11 għandkom xi oġġezzjonijiet? Le, mela l-aġenda ġiet approvata b'daw l-emendi li għadni kif għettilkom dwaru il-Kumitat għall affarijiet Legali adotta r rapport ta' immunità tas Sur Sifka skont regola 98 u din ser tiddaħħal anke fil-sessjoni ta' votazzjoni. Barra minn hekk jiena rċivejt talba mill-PPE illi talabni illi ssir diskussjoni fuq il-dikjarazzjonijiet tal-Kunsill u l-Kummissjoni dwar il-Safe Harbor Decision il-PPE talbet li kunem eh, din id-diskussjoni dwar rezoluzzjoni li dwara votajna nar it-tlieta ta' ottembru. Pero nad dil kelma l sur Gonzales Pons sabiex eh, il ilkom din it-talba fisam il-PPE. Mikrofonu għal-kellim jek joġbu. Gracias, presidente. En efecto, el Grupo Parlamentario Popular solicita Grazzi, Sur President Iva, l-PPE, jishtiq li li kunem diskussjoni fuq is-sentenza ta' Safe Harbor biex titkellem dwar ir-rezoluzzjoni li tkellimna dwarha nhar it-3 ta' Ottubru. Il-kumpaniji tagħna huma inqas siguri milli aħna ħsibna u nħossu li l-Parlament Ewropew għandu jħeġġeġ lill-Kummissjoni sabiex mill-aktar fis possibbli tipproponi ċerta standards illi permettu illi ikunu koperti dawk loqsma ta' dubju um, ta' u l-aspetti legali dubjużi illi għadhom pendenti. Grazzi. Herr González Pons, għana aussprache ħamme ja. Sur González Pons, aħna diġa eh, inkludejna eh, starijiet minnaħat tal-Konsillu l-Kommissjoni u fil-fat ir-riżoluzzjoni illi ser nifutaw fuqa fis sessjoni li mista Strasburgu huwa fuqa illi ser nifutaw. Is-Sinjura Holmeyer issa. Sir President, kollegi, naħseb illi kolka maħna qbilna illi d-deċizjoni tal-Orti Ewropea tal-Ġustizzja illi tivvalida s-Safe Harbor Decision hija sentenza li nqatat u hija waħda valida. Il-Kummissjoni kienet imħazba fuq il-kwistjoni ta' Safe Harbor u ħafna gruppi kienu mħazbin fuq din id-deċizjoni. Id-data illi ġiet illi ġiet motija rigward is-safe harbor ma kienitx mħarsa kif suppost, u għalhekk huwa importanti li l-Parlament Ewropew jibqa' isegwi din il-kwistjoni. Huwa importanti ħafna li nadottaw rezoluzzjoni konġunta biex nesprimu l-opinjoni tagħna u nindikaw ukoll l-appoġġ tagħna lil jew għall kummissjoni sabiex taħdem f'dan f'din id-direzzjoni biex ikun hemm iktar ċertezza legali brabta mal-relazzjonijiet bejn l-Istati Uniti u l-Unjoni Ewropea, partikolarment rigward il-ħarsin ta' data. Ma nafx hekk xi ħadd li xtiq jintervjeni. Deċiżjoni fuq Safe Harbor kienet importanti ħafna u kuntenta li qed nara u nisma' li l-PPE tixtieq titratta dan is-suġġett. Rigward ir-reżoluzzjoni, għal ħafna snin il-Parlament Ewropew kellu pożizzjoni ċara rigward is-safe harbors, jiġifieri illi id-data mhijiex sigura biżejjed permezz ta' dan it-tip ta' ftehim. U hemm bżonn illi nerġgħu ngħidu x'inhi l-pożizzjoni tagħna dwar dan is-suġġett. Il-kollox eh, huwa fidej il-Kummissjoni issa, il-Kummissjoni trid tgħid xi ħaġa dwar dan, għandna bżonn proposta ġdida min-naħa tagħhom u mbagħad inkunu nistgħu nirreaġixxu. Grazzi. Okay, meine Damen und Herren, lasse ich über den Antrag des Herrn Kollegen González. Grazzi, wis. Issa ser nivutaw mela fuq ir-reżoluzzjoni tas Sul González Pons. Dawk li huma favur u li dejkom. Dawk kontra. Naħseb illi ġiet rifjutata. Però ejja nagħmlu verifika elettronika. Votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivota.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 beantragt eine Erklärung des Il-grupp tal-Xelluk Maqut talab illi ikunem dikjarazzjoni mill-rappresentant Oli għal affarijiet barranin dwar is-sitwazzjoni fit-Turkija, il-qtil il qtil tal massa ta' persuni eh, illi jkunu qed jipprotestaw eh, mhux mhuwiex possibbli u għalhekk jiena ngħaddi l-kelma lil kellim li ser jitkellem fuq dan is-suġġett. Grazzi ħafna, kollegi, ikun żbal kbir jekk f'din is-sessjoni plenarja ma nittrattawx il-kwistjoni tal-politika tal-viċinat. Numru kbir ta' persuni inqatel, numru kbir ta' persuni eh, mietu u dan mhux biss issa, iżda anka fil-passat minħabba il- Eh, ġliet li nqala bejn it-Torok u l-Kurdi. U importanti li nitkellmu fuq dan is-suġġett b'ċerta urġenza u rridu nagħmlu dan illum. Huwa għal benefiċċju tagħna il-kul il-kol illi nitkellmu fuq dan is-suġġett f'tant dettal għaliex hemm possibilità li jinħoloq chaos. Importanti li nagħmlu xi ħaġa, irridu nesprimu solidarjetà maċ-ċittadini tat-Turkija u rridu namlu l-istess tip ta' attivitajiet. Rridu nevitaw illi dan it-tip ta' din tip ta' violenza terġa' isseħ. Wara ir-rebija arbija ħadd ma jixtieq jara issa rebbija torka. Grazzi ħafna, onorevoli, u ma nafx jekk għaw minn xi jixtieq jitkellem favur din it-talba. Xi ħadd kontra din it-talba? mela allura nivutaw fuq din it-talba. Dawk favur, jekk iġobkom u idejkom. Dawk kontra, astensjonijiet, it-talba ġiet rifjutata. Zum nächsten Punkt der Tagesordnung. Das ist die Vorbereitung der Tagung des Euro. Mela lura naddu għal punt li mis fuq l-agenda,